kważi għaxar snin naħdmu fuq dan il-ftehim ta' kummerċ ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u Singapore wara ħafna meandri fl-aħħar wasalna fl-aħħar stadji. Nibda billi nirringrazzja l-Gvern tas Singapore għall-paċenzja tiegħu, għall-appoġġ tiegħu kif ukoll eh, grazzi speċjali għall-ambaxxatur il-Kummissarju wkoll u l-DG Trade nirringrazzjahom għax naħseb li għandna ftehim li aħna nistgħu nappoġġjaw. Nixtieq nirringrazzja wkoll il- ix-shadow rapporteurs talli kooperaw tajjeb ħafna miegħi. Mela, mistoqsija għal min għadu xettiku dwar dan. Kif jista ma joġbokx dan il-ftejm ta' kummerċ jibni fuq dak li għandna mal-Kanada u mal-Ġappun u anke qed jieħu impenn għal sistema mibnija fuq regoli. Mbagħad min-naħa l-oħra aħna għandna l Donald Trump li moħħu biex jibni l-ħitan u aħna qed inwaqgħuh eh, dan dawn it-tip ta' ħitan. Eh, Singapore huwa suq importanti ħafna eh, minħabba anka il-dħul per capita oli illi hemm kif ukoll il-fatt li hemm iktar minn 10,000 kumpanija tal-Unjoni Ewropea bażati hemmhekk. Ħafna huma ħerqana għal dan il-ftehim sabiex anka jkun hemm espansjoni ta' dawn l-istess attivitajiet. Għas-Singapore eh, dan huwa importanti, però anka importanti eh, bimilla strateġiku biex ikun hemm aċċess għall-Asja. Is-Singapore huwa hub importanti fejn isir ħafna mill-esportazzjoni tagħna għal dan ir-reġjun u jekk aħna ma nagħmlu xejn ħanqgħu lura. Għalhekk, kollegi, f'termini ekonomiċi naħseb li din hija sitwazzjoni fejn kulħadd sa jirbaħ. Però apparti minn hekk, u ukoll il-fatt li jiena nħoss li dan il ftajm jirrefletti l-valuri Ewropej kif ukoll il-pożizzjonijiet tagħna tal-Parlament f'numru ta' riżoluzzjonijiet. Pereżempju, mhux ħajkun hemm eh, xejn li jipprevjeni l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' prekawzjoni. Eh, hemm anke ħarsien ta' servizzi eh, pubbliċi kif xi ħaġa li dejjem aħna nisħu fuqha l-importazzjoni wkoll se kollha tirrispetta l-standards Ewropej hemm anke kampenji fuq l-ambjent eh, anke fuq is-sajt kif ukoll impenn sabiex ikun hemm eh, ftejmiet multilaterali. Jiena nilqa b'mod partikolari għal eh, implementazzjoni għal l-ratifikazzjoni tal-tlet konvenzjoni tal-ILO Is-Singapore diġà għamlet eh, taħdidiet mal-partit interessati u hemm anke grupp interministerjali sabiex jaraw kif il-leġiżlazzjoni domestika tista' tiġi konformi ma' dawn l-istess konvenzjonijiet tal-ILO li qed insemmi. U mbagħad fuq il-ftehim ta' protezzjoni tal-investiment naħseb li dan huwa wieħed mill-iktar progressivi eh, u għandu jkun mudell għal ħidma tagħna fil-futur. Nirgrazzja anke l-Kummissjoni tal-ħidma tagħha u anke tal-li semet il-Kummissarju tal-li semet il-kummenti li għamilna aħna. Se jkun hemm anke tribunal permanenti, nies li huma kompetenti, kodiċi ta' kondotta għal dawn il-maġistrati hemm anke eh, mekkaniżmu ta' appell u hemm anke l ħarsien għall gvern biex jagħmel il- il-ġestjoni l-irregolar tiegħu. Dan jixbaħ ukoll huwa anke aħjar mill-ftemiet li għandhom anke l-istati membri fuq livell nazzjonali. Jiena naħseb li hemm aspett importanti ħafna memx eh, qed jagħti drittijiet għal min jinvesti ma mhux obbligazzjonijiet. Jiena nista' eh, anzi, nixtieq li tapprovaw dawn il-ftemiet hawnhekk fil-Parlament. Grazzi ħafna, Sur Martin, issa. Eh, waqajna lura bi kwarta. Allura nitlobkom biex iżommu mal-ħin għaliex irridu nispiċċaw id-dibattitu qabel nofs il-lejl. u għalek ma nistgħux naċċettaw blue cards. Issa r-rapporter li jmiss is-Sur Lopez Isturis White. Grazzi ħafna President, grazzi ħafna lill kollega tiegħi Martin u Grazzi wkoll u nixtieq nirringrazzja wkoll l-ambasċatur pal-Mamilu ta' Singapore tal ajnuna tiegħu eh, u anki biex ikonna immaġni trasparenti u dejjem kien uh, eh, jatina informazzjoni mm, fuq Singapore. U 15 sena għaddow u issa hemm bżonn terminaw dan il-proċedura wasal il-waqt u nimxu l-qoddim bil-vot u bil-ftejim ta' qafas ta' kooperazzjoni u ta' eh, protezzjoni tal-investiment aħna qed nibatu messaġġ b'saħħtu ħafna fuq il-kooperazzjoni internazzjonali u l-multilateralizmu. U f'dinja fejn eh, din u kooperazzjoni internazzjonali forse min qed jiddubita minna aħna nibqgħu sodi u qawwijin bħala Unjoni Ewropea. Aħna nixtiequ li eh, natu qafas relazzjonijiet tagħna ta' dawn l-aħħar eh, deċenni imħabba wkoll ir-rabtiet ekonomiċi, storiċi, kulturali U għalhekk eh, dan il-qafas bilaterali se jsaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u Singapore u lan huwa kooperazzjoni, sigurtà, tibdil fil-klima, svilupp. Dawn huma kollha suġġetti ta' attwalità u ċittadini tagħna jistennewhom minnha u għalhekk anke fuq il-pożizzjoni strateġika eh, ta' Singapore huwa msieħeb tagħna tant importanti f'dik il-żona tal-Paċifiku imħabba stabilizzazzjoni wkoll ta' dik il-żona importanti wkoll għall-intrapriżi Ewropej. Dan huwa eh, dan il-pajjiż huwa bib lejn il-vant imħabba l-ekonomiji l-kbar, pereżempju ċ-Ċina eh, u Ek aħna permezz għan il ikunu nistgħu ntejbu l-investiment tagħna. U għalhekk nixtieq ngħid illi eh, aħna se noħolqu komitat imħallat permanenti b'rappresentanti miż-żewġ eh, mill-Unjoni Ewropea kif ukoll mis singapur u hekk aħna nkunu nisqgħu nistgħu nilħuqu l-għanijiet tagħna kooperazzjoni aħna se jkollna interlokaturi privileġġjati se jkollna pereżempju naħdmu fuq il-kooperazzjoni xjentifika, teknoloġika f'setturi bħall enerġija l-ambjent, ir-risorsi naturali u t-trasport, mod partikolari t trasport tal-ajru u tal-baħar. U għalhekk aħna eh, nixtiequ nitkellmu wkoll fuq is-sigurtà u l-kooperazzjoni tant importanti anke f'dan il-qasam, anke fuq livell dinji għax il-kumpaniji tagħna jittilfu l-miljuni minħabba l-attakki ċibernetiċi u għalhekk għandna bżonn nżidu wkoll il-skambi kulturali li ġaj jeżistu. Pereżempju l-programmi ta' edukazzjoni għal eh, pal Erasmus Mundi u oħrajn. U aħna se niftħu opportunitajiet eh, ġodda għal postijiet ta' xogħol għal tagħna. Singapore tista' tkun pjattaforma għal żgħażagħ biex dawk li jixtu imorru eh, l-Asja u għalhekk nixtieq nipasizza l-importanza s-sigurtà globali ċida kontra t terrorizmu l-uniku mod li nistgħu niġġieldu t terrorizmu kontra l-hackers ukoll huwa li jkollna punti ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi u jkun hemm skambju ta' dati għal dawk ukoll illi jiffinanzjaw dawn l-attakki. Dan il-ftejim ifisser ukoll Eh, bottatura għall imprendituri tagħna biex ikun jistgħu jistabbilixxu relazzjonijiet kummerċjali mhux biss ma' Singapore imma ma' pajjiżi oħra tal-Asja. Iktar minn 10,000 imprendituri kumpaniji tal-Unjoni Ewropea tistabbilixxu ruħhom fis-Singapore u jużaw bħala ċentru għar reġjun kollu tal-Paċifiku u għalhekk għandna bżonn dan il-qafas biex ikun is-sinsla tal-kooperazzjoni tagħna tal-imprendituri biex ikun hemm eh, ċertezza legali eh, dan jiftaħ il-bieb għal opportunitajiet ta' xogħol, ta' investiment, tkabbir u espansjoni. Kull derba ċittadini tagħna jkunu jistgħu jiżviluppaw ruhom b'mod sigur, liberu għal proġetti li forsi għandhom ta' xogħol u hekk nagħtu impottatura li postijiet ġodda ta' xogħol diġà semmejna qabel imma nixtieq nenfasizza is-suġġetti pereżempju tat tibdil fil-klima, l-importanza ġeopolitika tas Singapore biex tirrispondi għad diżastri umanitarji naturali hija kruċjali. L-Unjoni Ewropea issa se jkollha pjattaforma privileġġjata biex tkun tista' tipparteċipa fit-taħita deċiżjoni ta' politika ta' tibdil fil-klima li huma adottati minn Singapore u hekk aħna nġibu l-ħiliet tagħna, know-how tagħna biex nġibu kontra t-tibdil fil-klima. Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja l-Shadow Rapporteurs kollha l-ħidma tagħhom għall kollaborazzjoni tagħhom u dan ir-rapport u nittama li għadha nkunu nistgħu eh, nivotaw b'maġġoranza kbira dan il-ftehim ta' kooperazzjoni ma' Singapore. Dan huwa eh, ħaġa importanti ħafna għalina lkoll għajn tas sikurtà u ta' stabilta u għall futur tas sitwazzjoni internazzjonali tagħna. Grazzi ħafna. Dziękuję bardzo panu posłowi. Grazzi ħafna. Issa, għalda boħra ħanfakkarkom illi titkellmu b'vuċi waħda. Issa fisem il-Kummissjoni il-Kummissarju Malmström. Grazzi, grazzi li żewġ rapporter, rapporters Sur Martin u Sur Lopez Isturis White għal ħidma tagħhom kif ukoll għat traġit twili li aħna kellna flimkien li fl-aħħar wassalna għal-ġurnata tal-lum. Ftit postijiet li simboli huma ta' simbolu għal benefiċċju tal-kummerċ bħal Singapore, id-determinazzjoni ta' Singapore għal eh, ftuħ għal kummerċ dan huwa post minn r-rizorsi naturali, però huwa wieħed mill-pajjiżi eh, li huwa l-iktar sodi ekonomiċi fid-dinja. dinja mudell anke ta' trasformazzjoni ekonomika u eżempju tajjeb ta' kif il-kummerċ, l-investiment, l-iżvilupp sostenibbli jistgħu u għandhom jimxu jitfit. Aħna wkoll gawdejna meta ffokajna fuq dan il-ftuħ eh, fil-kummerċ u permettina nilqgħu għall isfidi li naraw illum. Matul dawn l-aħħar snin aħna u Singapore eh, ħadna l-istess impenn lejn dawn l-elementi permessa dawn il-rapporti li għanna qoddimna u li ħatifutaw fuqhom għada. Il-qafas għal eh, kooperazzjoni bilaterali bejn imsieħba li jaħsbuha l-istess. Però aħna wkoll ninsabu fil-rib tagħna minħabba l-investimenti li għandna hemmhekk u anke ja wieħed mill-ikbar imsieħba tagħna għal l-investiment dirett barrani kif ukoll għall kummerċ u anke għas-servizzi dawn il-ftejmiet sa jagħtu qafas iktar b'saħħtu. Hemm ħafna benefiċċji tariffi fuq il-kummerġ bilaterali li issa sa jisparixxu anke il-tariffi fuq prodotti elettroniċi u anke prodotti rinnovabbli wkoll mhux ħajbqgħu hemmhekk. U dan kollu sa joħloq opportunitajiet għal negozji kif ukoll għall individwi fuq iż-żewġ naħat il-ftehim għandu wkoll kapitlu fuq il-żvilupp sostenibbli eh, anke fuq id-dritti tal-ħaddiema u l-ambjent li jkopri wkoll oqsma fuq il-biodiversità, l-ekotikettjar, il-responsabbiltajiet soċjali u ambjentali u anke jagħti rwol eh, kbir il-gruppi ta' soċjetà ċivili. Ir-ratifikazzjoni ma' l-konformità mal-Konvenzjoni tal-ILO e huma ta' priorità għal darb'oħra hemm bżonn li jkun hemm sforz eh, għal dan meta jidħol dan il-ftehim fis-seħħ u diġà l-awtoritajiet ta' Singapore qed juru l-impenn tagħhom għall-implementazzjoni eh, ta' dan il-ftehim li qed insemmi. Il-ftehim ta' kommerċ ġie negozjat ukoll eh, permet, anzi flimkien ma eh, ftehim fuq il-protezzjoni tal-investiment. Xi ħaġa wkoll illi eh, ntalbet mill-Parlament u anke en ħafna f'din il-ħidma u nirringrazzjakom ta' dan. Fil-passat ma kienx biżejjed regoli, trasparenza, ma kienx hemm possibilità ta' appell u anke kontabilità illi ma kenniex fil-passat u għalhekk eh, minħabba l-mandat ta' negozjati li kellna aħna hawnhekk qegħdin nippreżentaw dan il-ftehim illi jagħmel dawn l-standards iktar stretti sabiex ma jkunx hemm abbuż ftehim ukoll illi xorta jippermetti li l-gvernijiet jagħmlu kalliġijiet ġodda u anke li jipproteġu l-interessi pubbliċi. Eh, sistema trasparenti xi ħaġa li hija konformi wkoll mat trattati Ewropej. Dan huwa pass il qudiem għal qorti ta' investiment li tista' tkopri wkoll e, iktar minn 3000 tejm ta' investiment u jista' jkun ukoll ta' mudell għal ħidma tagħna fil-futur evoluzzjoni xi ħaġa il qudiem bħalma qal is-Sur Martin dawn il-ftemiet ma' Singapore għalhekk huma eċċellenti ma msieħeb daqshekk importanti għall unjoni Ewropea parti minn hekk, però Singapore huwa wkoll eh, qalb tal-reġjun tal-Asja, tax xlok tal-Asja u għalhekk dan jista' jitqies bħala l-ewwel pass għal iktar eh, negozjati ma' dan ir-reġjun. u għal iktar koll involviment ekonomiku ma Singapore, però anke mar reġjun kollu. U bħalma għal rapporter dan huwa bażi għal impenn bilaterali ma' Singapore, tisħiħ ukoll ta' dialogu politiku, kooperazzjoni ħjar f'numru ta' osma, l-drittijiet tal-ħaddiema, l-ġustizzja, s-sigurtà, konnettività, Eh, soċjetà tal-informazzjoni, l-edukazzjoni, l-iskambi kulturali, kif ukoll il-xogħol kwistjonijiet soċjali. U se jippermettilna wkoll inżidu l-kooperazzjoni xjentifika bħal pereżempju fuq l-enerġija, l-ambjent, il-ġlida kontra tibdil fil-klima, riżorsi naturali, eh, smart cities kif ukoll eh, aspetti oħrajn u nizguraw niżguraw ukoll li l-funzjonament tal-ftehim ikun wieħed tajjeb u anka li jiġi implementat b'mod tajjeb sabiex nieħu l miri tal-ftehim fuq id-dinamiċi reġjonali eh, Singapore huwa l-pajjiż Eh, li jikkoordina dialogu tagħna ma' l azja u dan din xi ħaġa li aħna napprezzaw nittamaw ir-relazzjoni tagħna tis tis-saħħa il-kooperazzjoni tagħna Sa issa kienet waħda tajba ħafna. Għalhekk il-kooperazzjoni bejn Singapore u l-Unjoni Ewropea hija waħda b'saħħitha anke llum il-ġurnata u meta tqis l-isfidi li għandna tnejli aħna, il-potenzjal għal iktar impenn huwa kbir għax għandna l-istess eh, viżjoni ta' sistema bażata fuq eh, ir-regoli u anke sistema multilaterali. Grazzi għal boħra l-Parlament għal ħidma tiegħu u ħerqana sabiex għada eh, dawn ir-rapporti ta' appoġġ qawwi.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 u anka shadow rapporteurs dan din hija ħidma li damet għaddejja però sa wasalna hawnhekk u anke ħanifutaw għada l-kummerċ bejn is singapur u l-Unjoni Ewropea aħna li nesportaw 55 biljun lejn Singapur u madwar 40 biljun minnaħa naħa ta' Singapur lejna U nixtieq nifraħ lill-Kummissarju Malstrom tal-ħidma tajba f'dan il-qasam. Hemm numru toqsma li sa jibbenefikaw, pereżempju fl-Irlanda il-qasam tal-agrikoltura sa jibbenefika ħafna. U xi ħaġa tajba meta tqis l-inċertezza eh, tal-esportazzjonijiet tagħna mar-Renju Unit wara l-Brexit. Jiġifieri din xi ħaġa tajba ħafna għalina. Xtaqt inżid ukoll li minħabba li sa jitneħħew tariffi u anka l-ostaklu li mhux tariffi u anka l-IPA dawn kollha huma affarijiet progressivi ħafna li jqisu problemi u jekk aħna nistgħu naqblu mal-ftehim tal-Ġappun u anke tal-Kanada allura għandna naqblu ma' dan il-ftehim ma' Singapore u jekk dan jirnexxina dan iħdu xarba Irish whisky eh, għas-suċċess tagħna. Panu Kelly, jeszcze raz bardzo proszę o przestrzeń. Grazie ħafna Sur Kelly. Jekk joġobkom żobmu mal-ħin għaliex vera rridu nispiċċaw fil-ħin issa fl-isem l-essentiż senjura Moska. Grazzi ħafna sis kollegi, wara ftit eh, ġimgħat ta' li votajna fuq il-ftehim mal-Ġappun, issa tal-boħra qegħdin niddiskutu l-konklużjoni ta' ftehim strateġiku għall-Unjoni Ewropea għall-ċittadini Ewropej għall-ħaddiema u għall-kumpaniji Ewropej. L-Unjoni Ewropea wara l votazzjoni illi kellna mal anzi wara li tbedna mill ftejim mal istati Uniti issa din naraw illi il-tbetu mill-protezzjonizmu jew mill-liberalizmu ma tantx eh, hija xi ħaġa li eh, mhijiex fil-fatt xi ħaġa li rridu nagħmlu llum. Il-klawżoli tal-protezzjoni tal-konsumaturi tal-ħaddiema u tal-ambjent nistgħu nipproteġu l-ċittadini mill-effetti negattivi tal-globalizzazzjoni, pereżempju l-impenni li ħadu Singapore għal sabiex jisibu fl-IMO il-ftejm ta' pajjiġi u anke l fatt li jarfu l-indikatur, l-indikazzjonijiet eh, ġeografiċi tagħna bħal eh, denominazzjoni ta' oriġini kontrollata natu każ Aħna naħsbu iżda illi ħafna mill ftehim ħajmur lil mill-limiti tagħna allura importanti li aħna nżommu daqsxejn ta' kontrol fuq kabbir il-Singapore huwa verament eh, parti mid-żona vera l-iktar dinamika mill-lat ekonomiku fid-dinja u jiena mhux biss qed nirreferi l-kumpaniji multinazzjonali 80% tal-kumpaniji fis-Singapore huma kumpaniji żgħar ta' daqs medju l-esportazzjoni jistgħu jiggarantixxu xi 33 biljun ta' dħul u ħajkun hemm għexieren ta' eluf ta' postijiet tax xogħol li jinħalqu l-ekonomija ta' Singapore hija komplementari għal dik ta' l-Ewropa u jekk inħarsu lejn dawn il-fatti u dawn iċ-ċifri naħseb li m'għandniex ikollna dubji dawn huma ftehim verament importanti għal ħaddiema Ewropej minħabba li għandna prodotti li qed jinbieħu madwar id-dinja u għal dawk illi għandhom jitħarsu kontra l-effetti negattivi tal-globalizzazzjoni għandna nitwom garanzija ta' dan ukoll. Grazzi ħafna Safi. Fisem li sijar is-sur Tanok. Grazzi ħafna, Sur President. Dan il-ftehim huwa eżempju tajjeb ieħor tal- l-aġenda ta' suċċess tal-Unjoni Ewropea tal-kummerċ ħieles bħalma kellna mal-Ġappun dan huwa eh, ftehim li jibbenifika il-28 stat membru kollu issa l-Renju Unit daqt titlaq mill-Unjoni Ewropea u għal darboħra ħan iftakar dwar il-wedit li ma kinux eh, veri li saru waqt il-kampanja tal-Brexit ir-Renju Unit għandha bżonn eh, l-Unjoni Ewropea sabiex tagħmel dawn it-tip ta' ftejmiet. Eh, però hawnhekk qegħdin illum, hawnhekk qegħdin niddiskutu dan il-suġġett ma' Singapore, pajjiż tal-ASEAN u anka tal-Commonwealth u anka taħdidiet ma' New Zealand u anka pajjiżi oħrajn Allura huwa ovvju li wara 29 ta' Marzu il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea sa jkollhom opportunitajiet ta' kummerċ aħjar mal-pajjiżi tal-Commonwealth. Is-Sur Dyson eh, apprezza dan dawn il-benefiċċja li xandu eh, fabbrika għandu anka attivitajiet ta' ħolqin ta' karozzi anka f'Singapore, ġifri dan xorta ħajbqa jgawdi minnhom anka wara li nżilqu. Grazzi ħafna. Issa fisem l-aldi issur Tremosa Baselis. Moltes grazie, signor President. Grazie ħafna, President. Signor Malmstrom, dear colleagues, let me start by saying... Mela. Porter David Martin. Tajjeb, il-kooperazzjoni ma' rapportez ma' kamaxedos kienet tajba ħafna u kena vot favur li kien ċar ħafna anka fil-komitat ta' xari li għadda u dan juri l kooperazzjoni tajba. Nirringrazzja wkoll l-ambasċator ta' Singapore kif ukoll il-gvern tiegħu għall kooperazzjoni u anke l-paċenzja tagħhom. Kollegi, jiena nappoġġa kemm il-FTA kif ukoll il-ftejm dwar il-protezzjoni tal-investiment. Naħseb li żewġ naħat sa u anke l-konsumaturi u anke l-kumpaniji negozjati bejn l-Unjoni Ewropea u Singapore bdew fl-2009 10 snin wara wasalna. Singapore huwa l-ikbar imsieħeb fl-Asja għal huwa madwar eh, jammont għal madwar terz għal kummerċana ma' dan ir-reġjun. Hemm ħafna uffiċċji tal-kumpaniji madwar 10,000 eh, tal-Unjoni Ewropea li qegħdin Singapore. Dan huwa wkoll ħabb ta' trasport għall asja u hija waħda mill-ikbar ekonomiji fid-dinja. Dan il-ftejm jista' jkun ukoll mudell għal pajjiżi Asjatiċi l-oħrajn għaliex huwa l-ewwel wieħed f'dan ir-reġjun. Meta qegħdin nitkellmu dwar il-ftejim tal-protezzjoni tal-investiment, sa dan sa jkun flok 13 il-ftejim ieħor li hemm bejn l-Istati Membri u Singapori għadha nittamaw li nivvutaw favur dawn il-ftejmiet moderni favur anka saħa pubblika, sigurtà kif ukoll l-ambjent. Apparti minn hekk m'hemmx ħarsien għal profitt tal-investiment. Dan l-istess ftehim ukoll qiegħed joħloq definizzjoni għal trattament ġust u anke inaqqas il-kunċett ta' parallel claims fost kunċetti oħrajn. U jiffokaw wkoll fuq trasparenza u kontabilità Eżis kollegi, il-tkabbir fl-Ewropa huwa riżultat ta' kommerċ u mhux mid pubbliku. Meta tqis il-Brexit u Trump, il-multilateralizmu dejjem għandna nilqawh. Grazzi. Dziękuję uprzejmie, panie pośle Ramo. Grazzi ħafna. Mela, fissem il-gwe issa. Il-Signor Almeri Minneħ. President. Grazzi ħafna. Ehm, fuq dak li warftijim eh, ħieles bil-Unjoni Repea u Singapore hemm li ngħid illi hemm paragrafu fuq is-sistema tal arbitraġġ. Nfassal mod differenti ma' ekku nafu illi kumpanniji jistgħu jagħmlu rikorsija jekk il-gvernijiet jieħdu deċiżjonijiet illi jipperikolaw l-investiment tagħhom u dan jimmina d-demokrazija u l-istat ta' dritt. Il-ftehim jagħti drittijiet esklużivi lill investituri imma ma jeżistux eh, regoli l liġijiet għal dak li huwa l-iżvilupp sostenibbli u għalhekk l-interess taċ ċittadinu tal-ambjent qed jiġu minati. Hemm ukoll il-possibilità illi wieħed jixtri l bonds it-titoli tal-istat u għalhekk jekk ikun hemm xi kriżi l-investituri jistgħu jimblukkaw ir-ristrutturazzjoni tad-dejn. Dan il-Parlament, il-Kummissjoni stant qegħdin jagħmlu biss l-interessi tal-kumpaniji l-kbar u mhux taċ ċittadini ħaġa li ma stawx naċċettawha kważi nofs miljun persuna firmaw petizzjoni kontra dawn it-tip ta' ftehim. U għalhekk għandna bżonn irrasnu dan il-ftehim u din il-ġustizzja kollettiva tal-intrapriżi. Grazzi. Bardzo. Grazzi ħafna. Issa, fissem il-Partit tal-ħodor, Sur Butikofer. Herr Präsident, Frau Kommissarin, werte Kollegen. Sur President, Aziza Kommissarju, eżis kollegi. Fil-Ġermanja aħna ngħidu illi wara triq twila nistgħu naraw il-benefiċċju. U naħseb illi nistgħu issa ngħidu proset li Singapore li kellhom ir-rwol ta' dialogu tal-kontroll ta' dialogu ta' bejn l-ASEAN u l-Unjoni Ewropea li issa wasalna għal sabiex nilqu l-antana. Jiena naħseb illi l l-għan ta' implementazzjoni tal-għanijiet tagħna huwa verament importanti għandna bżonn ta' subija strateġika, għandna bżonn li mal-Eżjan ikollna subija strateġika biex ikun iktar sigurtà u żvilupp anke fil-żona tal-Paċifiku. Għan nixtiequ li jkun hemm iktar konnettività bejn l-Unjoni Ewropea u l asja u nixtiequ li jkollna iktar kooperazzjoni multilaterali u barti minn hekk nixtiequ li nimplementaw biss drittijiet tal-bniedem mill-dritt li wieħed jissieħeb ikun jista' jipprotesta fil-pubbliku. Issa drittijiet oħrajn. Um, Ħankompli bl-Ingliż ħalli anke jifhmu in nista' Singapore. Il-dejn pubbliku m'għandux eh, jiġi kopert mill-investimenti ta' mill-ftejmi ta' investiment jekk ikun hemm eh, falliment tad-dejn pubbliku mela aħna għandna l-proċeduri ta' ristrutturar u hawnhekk għandna loophole. L-IPA iżid il-limitu eh, li investiment jista' jibgħat anzi juża din il-proċedura ta' ristrutturar l-investituri illi operaw taħt dan l-IPA allura ħajnitaw privileġġ meta tqabbilhom ma' investituri oħra u għalhekk din mhux xi ħaġa tajba u għalhekk aħna qegħdin nitolbu illi l-IPA għadha m'għandniex nivvotaw fuqu sakemm ma jitneħħal għan-nes serba fuq dan id-dejn pubbliku. Grazzi, Sur Butikofer. a point of order kollega Grazie, Presidente. Grazie, President. Assis kollega, ma nistgħux nagħtu lill multinazzjonali l possibilità li jagħmlu rikors quddiem l-istat. Intkom eh, hawnhekk għax bħali eh, taħsbu li tagħmlu differenza ċittadini tagħna u jekk tixtiequ illi deċiżjonijiet f'dan il-Parlament ikunu tassew indipendenti ma tistawx tivvotaw favur ftehim fuq l-investiment ma' Singapore. Dan il-ftehim huwa għar mis-sita għax il-kumpaniji l-kbar si jagħmlu kawża lill komuni tagħna, l-reġuni tagħna, lill pajjiżi tagħna. Jista' jkun hemm rati u minn mingħajr skrupli li jistgħu jgħaddu iva dejjem li dawn il-kumpaniji l-kbar. U għalhekk jiena nemmen fil-kummerċ internazzjonali dejjem nappoġġaw meta iġib vantaġġi konkreti għall kumpaniji tagħna maħniex nitkellmu però hawnhekk fuq kummerċ biss, qed nitkellmu fuq żewġ ftehimiet differenti ċe hemm ftehim eh, fuq l-investiment biex hekk il-kumpaniji l-kbar jagħmlu kawsa lill istati Mat hemm eh, skambju li għandu x'aqsam biss fuq l-importazzjoni u l-esportazzjoni. Dan tal-aħħar huwa pożittiv għall-ekonomija tagħna biex inkunu nistgħu nespandu f'suq dejjem jevolvi ruħu bħal dak tal-Asja. U s-solt ma jkollix problemi illi nappoġġa ftejjem bħal dan li huwa biss kummerċjali imma nixtieq nenfasizza li dawn in-negozjati ma kellhomx trasparenza, ma kinux trasparenti, il-Kommissjoni informat il-Parlament biss meta diġà kien sar il-fatt. U għalhekk għal din ir-raġuni aħna se nivalutaw b'attenzjoni kbira eh, kif eh, nistgħu nirreaġixxu imma aħna se nkunu kontra trattat tal-investiment għax hemm dan il-qorti speċjali partikolari illi tippermetti illi hekk li eh, liba tkun biss eh, tal kumpaniji l-kbar. Aħna konna kontra meta kien hemm is-sita u aħna kontra u għalhekk votawna iċ-ċittadini. Dziękuję bardzo, Europa Narodów i Wolności. Grazie ħafna. E, signora Jamie, Grazzi. President, eżis kollegi Iva, il-kummerċ m'għandux edewa dik eh, il-ħaġa li temmel il-Kummissjoni dawn dinja il-weda ta' min jemmen fil-kummerċ ħieles, però aħna abbandunajna l-frontieri tagħna, ġew eliminati il-dazzi tal-dwana u issa Singapore issu xi maħżen kbira d-dinja. Aħna qegħdin niftħu l-bibien tagħna beraħ għal kummerċ mill-Asja u mill-Amerika f'dan għal pajjiżi tagħna xi ħaġa perikoluża għalina u għall konsumaturi Ewropej u anke dawk Franċiżi meta tqis l-standards tagħna affarijiet li laqas nistgħu eh, nsemmuhom meta nitkellmu fuq il-valuri Ewropej għaliex dawn qishom jintesew meta aħna jkun hemm interessi eh, ekonomiċi Singapore huwa rifuġju fiskali, però din il-ħaġa isa ma tantx iddejjaqa il-Kummissjoni. il kummissjoni la Franza u lanqas l-Ewropa huma se jibbenefikaw minn dan it-tip ta' kummerċ huma l-multinazzjonali, il-kumpaniji multinazzjonali illi se jibbenefikaw. Il-problema hija li n-nies dan ma jridux iktar, iridu jiddeċiedu dak li jidħol fit-territorju tagħhom, dak li jinbigħ fis-suq tagħhom u anke dak li jispiċċa fuq il-platt tagħhom u ma jistgħux jiddefendu ruhom kontra din din il-politika globalizzata u jekk intom din il-ħaġa ma twaqfu wiex ħajwaqfu għan-nies. Grazzi ħafna issa il-kellim li jmiss is-Sinjura Kwistħot ħrovol. Grazzi. Grazzi ħafna nixtieq li ta' ruħi bissa xiftit punti l-ewwel nett. Dan kien l-ewwel ftehim illi kien innegozjat wara il- diskussjoni u sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea fuq il-kompetenza. F'dawn tip ta' negozjat ġifieri għada ħankun qed nivutaw fuq xi ħaġa pjuttost storika. Apparti minn hekk. Singapore ħadu l-obbligu bil-miktub li rratifikaw dawn konvenzjoni tal-ILO din hi xi ħaġa ta' benefiċċju għalina u naħseb illi din tirrappreżenta kisba tajba ħafna għalina u anke l-kummissarju li mexxiet id-diskussjonijiet. Jien naħseb illi dak illi aħna ilna nitolbu fil-Parlament issa huwa stabbilit bil-miktub. Singapore hija tgħid xi ħaġa li hija pożittiva. Singapore jixtieq illi eh, jiftaħ iktar diskussjoni ma l-Azjan u din xi ħaġa li aħna nagħna nappoġġawha. Grazzi ħafna. Issa. L-Onorevoli li miss, is-Sinjura Gras van der Heinz. Grazzi ħafna Sur President, Sinjura Kommissarju, Zis kollegi. Jiena naħseb li dak illi qed tirreklama l-Kummissjoni kummerċjal kulħadd mhijiex Eh, xi ħaġa realistika. Naħseb li hawnhekk naraw li jibbenefikaw għal darbohra l-kumpaniji l-gbar sostenibilità il-drittijiet tal-ħaddiema u standards ambjentali mhumiex qegħdin jingħataw bżejjed importanza Singapore ma rratifikawx it-tmien eh, konvenzjoni tal ġuni għandna bżonn illi aħna nimplantaw dawn is-sanzjonijiet. u fuq eh, l-ICS 2 naħseb illi hemm il-possibilità ta' titjib iżda fih innifsu dan il-ftehim biex qed jirrappreżenta eh, titjib minħabba li hemm ċertu drittijiet eh, ukoll li għandna nqisu oħrajn tal-ħaddiema għal din raġuni jiena fil-kumitat kummerċjali qed li jiena kontra dan il-ftehim u ħanivvota kontra għada wkoll. Grazzi. Grazzi. Is-sur Zahra Dill. Grazzi ħafna President, Sinjora Kommissarju. Jiena ili hawnhekk fil-Parlament għat-tielet mandat tiegħi u niftakar kemm domna biex wasalna sa dan il-punt. Għaliex speċjalment meta tqis dan l-FTA bejn l-Unjoni Ewropea u Singapore dan ilu magħna mill-mandat ta' qabel u issa wasalna lejn l-aħħar. u xi ħaġa tajba, Singapore huwa wieħed mill-ħabs teknoloġiċi kbar tad-dinja u b'mod partikolari tax-xlok tal-Asja. U għalhekk tajjeb l-Unjoni Ewropea issa qiegħda fuq quddiem għal din il-liberalizzazzjoni tal-kummerċ dinji wara l-Ġappun issa għandna ftehim ieħor ta' dan it-tip. Eh, xaħġa ħaġa oħra li għandna bżonn FTA simili mal-Vjetnam u tajjeb li forsi rnexxina nagħmlu dan sa tmiem il pandat ta' dan il-Parlament. Grazzi ħafna lil kollega u issa Sinjura Xake. Grazzi ħafna President, komissarju, kollegi. Il Singapore wa ħab ċentrali f'dan ir-reġjun, speċjalment anke meta tqis l-aspetti ta' diġitalizzazzjoni. Eh, xi ħadd mill-Awstralja se jkun interpretu ta' ktieb miktub eh, fi Franza, U għalhekk l-Unjoni Ewropea u jew aħna aħna ma nħolqux il-kummerċ, però li nistgħu nagħmlu huwa li aħna niżguraw illi regoli madwar il-kummerċ jħolqu eh, sitwazzjoni ġusta u gwali għal kulħadd li hija ġusta bħalma qed u li anke jkollha standards għoljin u li anka taqsam il-benefiċi tagħha. Eh, Trump, pereżempju jurina x'inhi l-alternattiva ta' dan mm, bla rispetta regoli, ħsara li fuq is-suq u anke l ħajja ta' dak li jkun. Din hija ironija illi nisimgħu eh, kritika daqshekk ħarxa mill-kollegi mhux biss fuq il-kummerċ ma' Ċina pereżempju, imma mal-ftehmiet li ħan qegħdin nipprovaw noħolqu. U għalhekk qed nieħu pjaċir li hawn min qed juri ċerta sens ta' tmexxija. Anka mal ftejn tan manzi li imsieħba tagħna li l-om jikoperaw magħna għal dawn l-10 snin. Palma qed dan il-pajjiż huwa eh, modell tajjeb ħafna nkal għal-reġjun tax-xlok tal azja b'mod ġenerali, però dan il-ftehim mhux saj jġib in-nies ta' Singapore eżatti bħalna u aħna mhux ħanikupjaw lilhom lanqas aħna responsabbli għal liġiet u għall standards tagħna bħas-soltu għalhekk nieħu pjaċir illi rnexxinna eh, nikkonvinċu lil imsieħba tagħna sabiex eh, issir ir-ratifikazzjoni tal-konvenzjoni tal-ILO u anka eh, bil-implementazzjoni tal-qorti ta' investiment. Xi ħaġa tajba li ħajkun hemm iktar trasparenza, nżommu l-dritt tagħna li nirregolaw u anka mekkaniżmu aħjar għal soċjetà ċivili. Jiġifieri min ma jogħġobhomx l-ISDS bħali pereżempju għandhom ikunu favur dan il-ftejn modern ma' Singapore dan huwa mod ta' kif aħna nibatu sinjal fi żminijiet ta' populiżmu, nazzjonaliżmu illi tmexxija kollha tappoġġja l-ftuħ tal-kummerċ u li jkun hemm anke kummerċ aħjar u iktar ġust. Dziękuję bardzo pan poseł. Grazzi ħafna issa Sur Murel. Grazzi ħafna President, assis kollegi, assis Signora Kommissarju. Mela, iftemiet tal-kummerċ tal liberu segwu morru wieħed wara l mod frenetiku, jaġlu u jobdu l-istess loġika dejjem nagħmlu l-interess ta' dawk li għandhom il-kapital u l-kumpanniji kbar ħafna kapitu tal-konsumaturi u ċittadini tagħna. M'hemm xejn ġdid dan il-ftehim ma' Singapore. M'hemm xejn bħala limitazzjonijiet minħabba l-ambjent dejjem uh, l-interessi tal-multinazzjonali, drittijiet l-investituri ma qatt tmeriet qatt obbligi u għalhekk hemm ħafna entużjażmu fost il-kollegi ah, jgħidu eh, Singapore l-Unjoni Ewropea ehm, għandhom l-istess valuri, ma nitkellmu fuq nuqqas demokrazija, fuq gvern totalitarju, teżisti kontradizzjoni, dan tax haven rikonoxxut, dan eżempju emblematiku u allura hemm kontradizzjoni min-naħa tal-Ewropa ngħidu niċildu kontra l-evażjoni fiskali imma ferħ kbir nagħmlu rabta ma' dan il-pajjiż u għalhekk qed tgħidu li dan huwa l-iktar ftehim li nistgħu nagħmlu l-iktar wieħed sabiħ le naħseb għad fadilna ħafna u jani. Grazzi ħafna issa. Ikellem li jmiss is ġedu. Grazzi ħafna, Sur President, signora Kummissarju, Ziz kollegi. Signora Kummissarju, inti għat il-gburija tad dinamika eh, ekonomika ta' Singapore, imma int ma' għadċejn fuq il-libertà tal-istampa u tad-demokrazija u kellek raġun mat ma semmihomx għax dan il-ftejjim jimmina sistema demokratika kif ma tistawx taraw illi l-iżvilupp tal populiżmu l-iżvilupp tan nazzjonaliżmu huwa mejjun mit-trasferiment tas sovranità li intkom dejjem qed torganizzaw taċ ċittadini lejn il-kumpaniji l-kbar, il-multinazzjonali dan din il-qorti ta' arbitraċ fejn se jkollna eluf eh, ta' Eh, kumpaniji f'Singapore se jkun jistgħu jattakkaw lill kumpaniji Ewropej fuq is-saħħa fuq l-ambjent anki fuq ir ristrutturazzjoni ta' dejn. Intkom qed timminaw id-demokrazija. L-Ewropa hija d-demokrazija. L-Ewropa suppost ikunu ċittadini mhux il-kumpaniji internazzjonali, multinazzjonali. Jekk joġobkom eżis kollegi għajdu le lil dan il-ftejjim għax hekk le tkun dejjem qed tappoġġjaw it-tax havens, il-gvernijiet totalitarji u hekk se tiqirdu l-proġett Ewropew. Grazzi għal messaġġ Grazzi ħafna, messaġġ tiegħek ħareġ ċar. Mela l-kelim li jmiss huwa l-Earl ta' Dartmouth. Grazzi ħafna Sur President, xi ħaġa tajba illi xi ħadd huwa daqshekk appassjonat fuq ftehim tal-kummerċ ħieles. Singapore huwa storja ta' suċċess, illum għandu GDP per capita ikbar minn dak tal-Ġermanja, però Singapore mhuwiex U nerġa' ngħid, dan mhux parti minn trade block kbir, forsi minn min mhuwiex Brexit minn Renju Unit m'għandux l-informazzjoni tajba. Dan huwa suċċess għal prinċipji ta' kummerċ u anke biex nirrispondi għal xi ħaġa li diġà ntqalet. Huwa dan qed jiġi ffirmat 45 sena wara li Renju Unit ingħaqad mal-Unjoni Ewropea. Hawnhekk isu il-programm Strictly Come Dancing bil-mod u mbagħad naġġlu mbagħad bil-mod Isna t-nisfnu. Fil-qoddim dawn it-tariffi sa jitneħew fuq numru ta' prodotti bejn l-Unjoni Ewropea u Singapore, ma ħajkuna manka tarif, eh, anzi rikonoxximent ta' ħafna affarijiet differenti, però mhux qed jitlob li jkun hemm moviment ħiles tan-nies tal-persuni dan għal darboħra jurina illi l kummerċ ħieles u anke l-moviment ħieles huma separati u għandhom ikunu hekk issa għandu għall brexit L-Unjoni Ewropea se tagħti lis singapur it-tneħħija tat tariffi, però fl-istess ħin l-Unjoni Ewropea tkompli tħaqqaqa mal-Renju Unit fuq dan il-hard border mar-Renju Unit. L-Unjoni Ewropea sa liberalizza l-kummerċ tas servizzi ma' Singapore ma' fl-istess ħin tbeżza eh, li l-Renju Unit li twaqqaf dan il-kummerċ tas servizzi ma' l-istess Renju Unit. Xi darba forsi l-Unjoni Ewropea sa turi l-istess eh, rida tajba ma' Renju Unit u anke dan is-sens kummerċjali li din l-istess ħaġa bħal tagħmel ma' Singapore, però jkolli ngħid li dan Il-jum issa jasal biss meta l president tal-Kunsill preżenti ġifieri sur Donald, Donald Tusk isib ir-rokna speċjali tiegħu fl-infern. Is-sur Tusk u l-abbuż tossiku tiegħu mhux se jiksbu xejn. Dan m'għandux post eh, fid-diskors ta' politiku daqshekk importanti u għalhekk eh, nappella l-awtoritajiet Eh, Ewropej sabiex ikun hemm ftehim simili ħafna mal eh, mar-Renju Unit bħalma qegħdin tagħmlu ma' Singapore. Grazzi. Grazzi. Issa il-kellim li jmiss. Sur Lancini. Grazzi President, aħna smajna kemmu eh, jista' jkun dan kemm jista' jkun sabiħ dan il-ftehim imma ħaġa inkredibbli. Kull derba li aħna nittrattaw xi ftehim ma xi msieħeb barra mill-frontieri tagħna, issu kollox vantaġġ tagħna, imma verità hija li dan il-ftehim ġie negozjat e, f'epoka il-bot ħafna mir-realtà tal-lum għaddin nitkellmu hawnhekk fuq parti ta' l-Asja fejn esis kollegi il vantaġġ tal ftejim huma nies oħra u mhux Ewropea illi se jieħdu l-frott u dawn ma, ma jirrispettawx il-parametri ta' ftehim internazzjonali il mis-Singapur jiġu ħafna eh, prodotti falsifikati qiegħda fit-tielet kategorija, fit-tielet eh, livell u għalhekk ir-riskju limu li niftħu l bib peraħ għal prodotti li jiġu mill malasja mill-Indonezja, ta' kwalità baxxa ħafna fis singapore jiġu raffinati biss, għalhekk hemm ħafna dubju fuq l-indikazzjoni ġeografiċi protetti. Is-sistema ta' Singapore ma jipprevedix reġistru u l-indikazzjoni ġeografiċi tagħna mhux se jkunu protetti awtomatikament imma se jkollhom jattivaw proċedura awtonoma Singapore ukoll ħabb finanzjarju u għalhekk għan ta' dan il-ftim huwa illi jelbu il-standards tagħna u liċijiet tagħna Ewropej. Hemm assoċjazzjonijiet indipendenti jgħidu li qiegħda fuq il-grey list ta' tax havens u l-ftehim jagħti ftit garanziji fuq il-fatt li, dan mhux tax haven u se jkollna l se jkollna kumpanijiet dak il-pajjiż se jkollhom seda hawnhekk fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Sir McAllister. President Sinjuri, jiena xtaqt nikkumenta fuq dimensjoni tal-politika barranija meta nqisu dan il-punt. Xi ħaġa li niddiskutu kemm il-darba u nsemmu l-pressjoni illi hemm biex il-world order tagħna jkun ibbażat fuq ir-regoli. U għalhekk inħoss illi din it-tip ta' protezzjoni, anzi dan il-ftehim ta' protezzjoni ta' investiment kif ukoll il ftehim ta' kummerċ mas Singapore wasal verament f'ħin f'waqtu. Naħseb illi dan huwa sinjal b'saħħtu għal imsieħba li qegħdin jaħdmu eh, li qegħdin fuq l-istess paġna u sabiex anke jippromovu dan il-multilateraliżmu. Grazzi ħafna l sur McAllister issa l-Sur Schuster. Grazzi aħna nieħdu pjaċiri li aħna nagħmlu kummerċ eh, għabbażi tal-valur għaliex dan jagħti garanzija wkoll għad-drittijiet tal-ħaddiema u għalhekk huwa importanti ħafna li l-konvenzjonijiet eh, rilevanti tal-ILO jkunu implementati u anke ratifikati u dan għadu ma sarx minn Singapore. U mm, ma jistawx jibqgħu jaħsbuha din, jaħsbuha eh, jekk jagħmlu ratifikazzjoni jew le inkella għaliex fil-ftehim kull ma hemm ix-xewqa li ssir ratifikazzjoni u mhux impenn li dan isir. Għalhekk huwa importanti li niżguraw illi ma jkunx hemm dumping tas salarji u li dan ma jkunx vantaġġ għall kummerċ ġifieri jekk irridu nkunu verament serji u għad drittijiet tal-ħaddiema mela dan il-ftehim m'għandux jiġi aċċettat. Grazzi ħafna Sur Eteriġ. Grazzi ħafna tajjeb li kuħat eċitat fuq dan il-ftejim ta' kummerċ ma', ma Singapore, ma' l-ekonomija bħal din. U għandkom ħbarijiet sbieħ għalikom, hemm ieħor ekonomija simili ħafna, viċin ħafna ta'kom meta tqumu fuq ta' ma tindunaw x'qed jiġri. Meta jitlaq ir-Renju Unit, l-Unjoni Ewropea mm, Singapore diġà lesti lesti biex jagħmlu ftehim ta' kummerċ ħiles magħna għaliex bħalna daw jħobbu jagħmlu l-affarijiet malaj m'għandniex bżonna xar snin aħna biex naslu fejn irridu. Ah, nitkellmu flok nitkellmu fuq il-kummerċ u niżguraw kif il-prodotti u s-servizzi jkun hemm skambju tagħhom. Ma aħna ma nippruvawx nimponu regoli u affarijiet bla sens fuq xulxin undu ma' xar snin għaddejjem biha. Sa jkollna ftehim tajjeb ħafna aħna ma' Singapore u vera sa joġobkom. Grazzi ħafna Sur Kolombier. Sur President, ftehim ma' Singapore Iffisser il nagħtu ċekba tal-ċina. Singapore li ħarġet mill-Federazzjoni tal-Malezja minħabba demografija tagħha li parti hija eh, ċiniża hija pjattaforma avanzata taċ ċina iktar minn 65% tal-esportazzjoni minn Singapore huma prodotti li jiġu miċ-Ċina illi mbagħad jiġu raffinati fil-pajjiż. U għalhekk aħna se niftħu dan is-suq għaċ-Ċina mhijiex ħaġa ħażina forsi imma bib ukoll miftuħ għal nuqqas ta' ekwilibrju serju ħafna mortali għall ekonomiji tagħna minħabba l-kwantità u l-kwalità tal-prodotti fejn l-standards huma injorati minn dan il-pajjiż u meta nkunu nafu in-natura uh, opaka tal-attivitajiet bankarji u finanzjarji tas Singapore hemm bżonn tħasbu sew, speċjalment meta naraw illi hemm bżonn illi eh, ma naċċettawx dan il-ftehim eh, imħabba l-svantaġġi jistgħu jiġu lill-Ewropa u lill-Franza. Grazzi ħafna għandna lil Jose Salafranca Sanchez. Grazzi ħafna. Riva, hekk kif intqal dan il-ftehim għandu karattru strateġiku illi fil-fatt nasbu illi verament għandu element importanti ħafna. Iżda jiena nixtieq nisħaq ħafna fuq dak li intqal minn kollegi oħrajn il-pożizzjoni favur kummerċ ħieles ibbażat fuq regoli Eh, ġusti f'dan iż-żmien ta' eh, protezzjonizmu. Jiena naħseb ukoll illi eh, kif qalet il-Kummissarju Malmström ħafna drabi f'dan iż-żmien ta' globalizzazzjoni aħna mhux biss qegħdin nitkellmu fuq importazzjoni iżda katini ta' informazzjoni u naħseb illi rridu nħarsu il-postijiet ta' xogħol u naraw li jkun hemm iktar opportunitajiet għall kumpaniji tagħna u ċittadini. Grazzi. Jude Curtin Darling issa, grazzi ħafna. Singapore wieħed mill-imsieħba li verament nistgħu nserħu fuq u minnaħa tal-Unjoni Ewropea u aħna nixtiequ illi eh, nisqu iktar fuq relazzjonijiet ta' ma' Singapore għalibek ikonnu dawn ikun ftehim li jkun ta' eżempju iżda il-ftehim kummerċjali mhuwiex prodott eh, għal pubbliku tajjeb jekk dan ikun tal-benefiċċju biss għal ftit u mhux għal maġġoranza il-drittijiet tal-ħaddiema jiddependu fuq il-wedjiet u l-investituri għandhom jiggarantixxu drittijiet legali ġodda jiena Ma nistax nappoġġi dawn il-privileġġi il-ġodda meta naf li hemm attivisti li bħalissa qegħdin ikunu medda ehm, mill-sistema ġudizzjarja. Grazzi ħafna sal Onorevoli Kaspari. Grazzi ħafna Sinjura Kummissarju, żis kollegi, jien naħseb li fl-aħħar qegħdin eh, naslu għal ftehim li jista' jkun appoġġjat mill-Parlament Ewropew aħna iddeċidejna illi dan il-ftehim għandu jkun iċċarat quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea m'għandu jkun hemm l-ebda ftehim illi fil-fatt kien analizzat daqshekk mod intensiv u aħna tir nixxilna illi nagħmlu xi ħaġa mas-Singapore kif għamlu għamilna mal-Kanada, mal-Ġappun ġifieri noħolqu regoli għal kummerċ globali ħalli ma jkunux dawk li l-iktar għandhom seta li jirbħu iżda ikonna dejjem qafas regolatorju ċar. U allura nixtieq insaqsi dawk il-kollegi li jixtiequ jivvotaw kontra. Allura jekk m'għandniex dan il-ftehim x'ħan għamlu, x'ħajkun ir-riżultat ħajkonna ehm, eh, opportunità mitlufa maħniex qegħdin intejbu xejn jekk ma napprovawx dan il-ftehim. Għal din raġuni nitlob lil dawk il-kollegi illi eh, kienu kritiċi llum lum dan il ftehim erġaw għasbuha saħda. Grazzi ħafna issa l-Honorable Silva Pereira. Grazzi ħafna Sur President, Sinjura Kummissarju dan il-Parlament Ewropew għandu immedjatament jadotta dawn it-tlet ftehim importanti ma' Singapore li issa huma quddiemna ftajim ta' kooperazzjoni verament juri x'tib tradizzjoni aħna għandna ma' Singapore. U lan li nneħħu l-arbitrax bilaterali ftim kummerċjali wkoll huwa importanti minħabba li qed niffaċilitaw l-iżvilupp sostenibbli anke minħabba illi għandu l-impenn ta' Singapore hawnhekk ikkonfermat li ħaj